Good afternoon. Warra s-nari tajib, kollegi, s-nibdew. Um, have a number of guests on the, um, the podium. Jek jaġobkom, nistaw nibdew, għanna għanna il-president tal-forum tal-izvilup, kifu kol membru parlamentari tal Niger għal punt liħor, ġifiri kollegi kif naslu għal dak il-punt ma jkun nista' nindirizza kif suppost anke l-ambasċatur relevanti biex nibda forsi permettu li nagħmel eh, xi eh, Nħabba xi affarijiet. L-ewwel qed eh, jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu nikkonsidraw l-aġenda adottata, imbagħad kif għattilkom għandi numru, numru ta' notifiki xnamen nishtiq nejdilkom illi jemmemx interpretazzjoni lejn id danisa eh, u il-gejlik eh, mbagħad hemm rekomendazzjoni ta' gordaturi li rridu eh, naprofaw formalment skont regola 205 mbagħad hemm ukoll nota ta' feedback tal gordaturi tal-laqa tal-24 ta' April tistgħu isibuha dokumenti tal-laqa. Tieni punt il-ħatra ta' nomini sur Mamikins Sendi ġviri minnħata surma mi kien sebe uħġi maħtura ba l prekursuri imbaħt emmu kol ehm, s surra def tal-PPE il ġi maħtura porter fuq e, id-direttiva fu il facilitar e, għal-mezzi e, fost oħrajn ta' proċedimenti eh, għal mm, l-ħti finanzjarju, affarijiet oħra, mbagħad eh, kien hemm eh, ukoll is-sur Ungarenu li jieġi maħtura rapporter fuq short visa waivers u sur Ġedowski Eħna rapporter fuq l-implementazzjoni ta' disposizjoni ta' trattata fuq operazzjoni msaħħa opinjoni fuq inizjattiva propja tal-Afkawa jekk tistgħu eh, tapprovaw eh, daw rekomendazzjonijiet eh, iva approvajtu l mela allura numru ta' affarijiet li nixtieq nejdilkom fuq l-atti ta' implementazzjoni u għatti delegati jesta' ftit ma nafx hekk għandix għalfejn naqra dan kollu ċertija, ta' jekwis. Pala, mela, xifti t-tedjanti għalikom, eh, ħanaqra għal li ma nistax namer moti jħor, eh, l-ura stabru bija, għanirħi nitkelmu kifat fuq għatti delegati għatti implementazzjoni 25 eh, ta' meju il-Parlament irċieva l-ewwel id deċizjoni implementativa Anzi, la bosta deċizjoni privativa ta' Kommissjoni għal miżuri ta' tħulet ta' data fl-IS e Mbagħad hemm eh, l-istess eh, deċiżjoni ta' implementazzjoni eh, darba fuq l-autorizzazzjoni ta' Franza biex tikkonkludu ftehimiet ma' San Bartolomeo, San Pier Micheloni, Koledonia, French Polinesi, French Polinesia u Wallis Futuna. Rispettivament ta' trasferiment ta' fondi bej Franza u dawn territorji il-wasla eh, ta' dawn l-atti ta' implementazzjoni ġiet komunikata l-inna eh, permezz tal di newsletter tal-25 ta' Mejju eh, u għem skadenza interna biex min jixtieq resa oġġezzjoni. Mbagħad hemm ukoll la bosta deċiżjoni privatattiva fuq speċifikazzjoni ta' kwalità, iżoluzzjoni għall-użu ta' teħet ta' swaba u immaġini tal-wiċċ fi sistema IS e Imbagħad eh, oħra fuq il-miżuri għall-aċċess ta' data dejjem marbuta mal-IS, eh, miżuri fuq l-emendat ħassir u eh, tħassir avanzat ta' data dejjem fl-IS, mbagħad speċifikazzjoni ta' kondizzjonijiet ta' servizz tal-web tal-IS il-rekwiziti ta' prestazzjoni tal-IS u fl-aħħar speċifikazzjoni ta' kondizzjonijiet data repository ta' li jes. jekk hemm xi li jishtiq daħħal tibdiliet dawn jistaw jisir, dan jista' jsir sa 8 ta' ġunju. Nar il-31 ta' Mejju il-Parlament irċieva eh, proposta ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill fuq ehm, regoli operativi dwar il-panel ta' għażla eh, skont artiklu 14 eh, fu l-implementazzjoni ta' kooperazzjoni msaħħa u twaqif ta' l-EPO Nhar 30 ta' Mejju l-Parlament irċieva eh, l bozz ta' deċiżjoni implementattiva ta' Kummissjoni fuq eh, ir-rapport eh, ta' evalwazzjoni ta' 2017 Renju Unit fuq l-applikazzjoni ta' l-aki Schengen fil-qasam ta' SIS-2 u Serine u Sirene UK SIS. Imbagħad nhar 30 meta Mejju il-Parlament irġiva' wkoll id-deċiżjonijiet ta' implementativi tal-Kunsill mm, illi mm, jiffissaw rekomendazzjoni biex indirizzaw eh, naqqasijiet identifikati fl-2016 l-2017 bazzi ta' valwazzjoni tal-applikazzjoni tal-ekki Schengen l-Portugal, Malta, Estonja u Svezja. Beh, skużawni, ma nafx intom imma jena nifsi maqtuħ. Eh, Pero nistaw nejdu il-daqsek eh, aħbarijiet nistaw naddu għal punt tlieta, ġifiri eh, wasanna l-punt fuq Niger, kontent li għaw kollegi li seħbu maħna fuq dan il-punt fuq l-agenda. L-għenet nishti eh, nisidder li senjura McKevin, grazzi tal-li għet eh, t-presedi din il-laqa maħna. Saragalli u koll. Umbat il senjura Saminu Lawli, illi hija membru parlamentari tan niger Is-Sura Gali, kifat? Għal darbohra nishtiqu nil kom fosna. Nafu l-Komitat tlibe il-taqamijak fi Niger, grazzi għall arranġamenti kolla li provdejtu biex ġara tagħna ta' tkun waħda tħallif rot u l ma' Mattius Pawla. Grazzi ambasċatur għal-mod kif żgurajt li din il-missjoni ta' sew diffiċli fin-Niġer tkun waħda produttiva. Grazzi mill-ġdid. Dan huwa punt importanti għal-kumitat tagħna. Ella għaliex apparti il-missjoni li għana u l-indirizzar ta' punti eh, diffiċli għal pajjiżi ta' tranzitu bħal Niger eh, dan jorbotu ukoll mażjar reċenti li kena fil-Libja fejn aħna informajna dwar ix-xogħol tagħna mal-pajjiżi ta' tranzitu fuq il-ħidma tagħna mal-IOM u kwistjonijiet oħra marbuta ma' transitu, l-migrazzjoni, Kif għatta eh, il-kussjonijiet eh, l-iktar importanti jibqaw l-għajnuna umanitarja u approċ eh, sħiħ li huwa appropju il-għala dan is-seminar dan ismieħ hawnhekk ġi organizzat flimkien mal-Kumitat Deve, sedinna Is-sur keseda u koll għal din diskussjoni illi huwa speċjalist tal-EOM, speċjalist fuq ehm, il-fazi post-krizi u uh, Anabel Ro Granjon illi hija il-kap tal-Global Issues Unit uh, ad interim tal-UNHCR deni avu direttur ta' Red Cross uh, tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea ta' Red Cross u Sumaja Majga Ibrahim il-koordinatur ta' Niġar proġetti ta' Médecins du Monde Belgium. Qabel niprovdi taqsira ta' Zjara ta' delegazzjoni fil-Libja li saret bejn l-23 ta' Mejju li b'xi mod hija marbuta ma' dan il-punt fuq in-Niġer nixtieq eh, nitlob eh, lill kollega mill-Kumitat Deve, Sinjura Mekeven biex tagħti introduzzjoni qasira. Grazzi, grazzi Claude, eh, naseb li għandek raġun. L-importanti li żewġ kumitati tagħna jaħdmu tassew mill-qrib fl fuq kwistjonijiet ta' sviluppu u migrazzjoni l-għaliex qed eh, iktar attenzjoni politika li tintafaw eh, fuq dan is-suġġett eh, fil-medja rajnieh dan reċentament fil-Italja imma wkoll fuq politika ta' integrazzjoni u immigrazzjoni. Din kwestjoni illi tidħol fil-li fost l-aspetti ta' politika esterna tal-Ewropea Kif tafu Niger niġer u wieħed eh, mill imsieħ u li qed jaffaċċja però sfidi kbar kif forsi tafu wkoll u eh, anke l mistiedna tagħna jistgħu jgħidulkom aħjar dwar dan eh, titlu huwa How to Support Niger. Jiġifieri nemmen li l-ewwel qabel kollox hija billi nagħtu għajnuna fuq tul ta' żmien aħna l-ikbar imsieħab ta' ma' Niger, reċentament kena revizjoni ta' nofs terminu tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp, il-Kommissjoni żviluppat eh, anzi proponiet eh, il-fat li kooperazzjoni bilaterali jizdira budget b'9 miljon euro eh, l-allokazzjoni U bekk allura minn inqas minn 600 miljun tlajna l-kważi 700 miljun ta' fondi allokati għal dan ir-reġun. Rridu nkomplu nisħu fuq il-politika f'dan is-settur, is-settur soċjali, aħna fil-Kumitat tagħna dejjem provajna ngħidu isma tal-inqas mill-fond ta' żvilupp irridu fuq 20% għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali bażiċi Samiħor fejn aħna ninvestu eh, fil-fondi 230 eh, miljon eh, euro, miljon euro ta' fondi li marru f'Niger, jena ma morċ f'Niġer, pero rajt l-użu ta' dawn il-fondi fiduċjarji fl-Uganda minn perspettiva ta' svilupp importanti li dawn il-fondi morru għal proġetti li tejbol ħajja tal dawn in-nies fil-pajis minn fejn ġejjien, importanti li mhux biss intejbu eh, l-ħajja tal-migranti imma tal-komunità in ġenerali. Kwistjoni oħra hija l-iskrutinju ta' dawn eh, il-fondi, ġviri nistaw naraw eżattamenti fejn timorru, għalhekk aħna ħloqna grupp speċjali biex eh, naraw naqra eżattament ċet eh, isir minn dawn il-fondi fiduċjari, eh, dan huwa kumitat eh, presidut mis Stein. U nixtieq ngħid li l iskutinju m'għandux biss minn ħatana ma' wkoll mill-kollegi parlamentari Afrikani. U kien hemm is-summit Unjoni Ewropea Afrika Fabiġan fejn aħna tajna ma l Afrikani u waħda mill-talbiet il-kbar mill-imsieħba Afrikani kienet illi niddiskutu rasim bras bħala politiċi, illa li importanti kunu nafu xinija il-perċezzjoni tagħhom dwar dak li qed isseħħ f'pajjiżhom. U allura, Sur President, permetti li nala u nejt illi dinja ġemma importanti għal l-sfera ta' politika tal-izvilupp, għanna l ġemawa tal-izvilupp, għanna konferenzi nies ġejjin minn madwar id-dinja li ħajkun qed jitkelmu fuq eh, il-politika tagħna ta' żvilupp u kooperazzjoni u aħna għandna panel speċjali wkoll maħsub li huwa preżedut minnaħa tal-kumitat tagħna għandna żewġ ministri minn Niger u s-suġġett huwa iżwieġ bejn it-tfal, child marriages. Tasaw sew li ħajkonna li għanna din il-kooperazzjoni mal-politiċi u mal-parlamentari minn iġar nittamaw li konna sem għawi minn ħadaħom u kollu importanti li ikomplu fissem sem taħħom għall-izvilup ta' politika ta' zvilup fin iġar. Grazzi Linda, nista biss nisħaq dak li għattinti fuq eh, il-fondi. Nafu li kif eh, jirġu allokati il-fondi eh, importanti li nindirizzawh, importanti li kon approċ iktar globali, dan partikolarment rajnieħ fi dibattitu l-ġemma li għaddiet. Jekk kollegi eh, forsi eh, kun hemm rapport eh, li ġrejna mitlubin għatu rapport fuq il missjoni fil-Libja għaliex kienet maqsu bħala zjara ta' livellu li u nistaw namlu nistaw namlu dan nemmen li dan u importanti bat forsi ndora punt Niger mela ħana jidilkom kemtejn fuq din missjoni li kellna fil-Libja din kienet inizjattiva biex niżguraw li hemm delegazzjoni minn ħatana Parlament Ewropew biex nindirizzaw sitwazzjoni li naħseb ma rajnex xbħala sa mill-2012 l-awwel. U fid-debattitu l-ġimgħa li għaddiet is-Serjura Mogherini semmit dan. uħom eh, fuq fuq eh, ġara fil-parti fejżorna Tripoli konna Iva, rajna situazzjoni ekonomika rajna l-istabilità politika kbira li kien hemm qabel l-elezzjonijiet nemmen li dirija xi ħaġa kritika. Ma ħarisniex biss lejn l-affarijiet ovvji din hija xi ħaġa tassew importanti, eh, evidenti, mbagħad ridna nifokaw fuq eh, l kussjoni ta' integrazzjoni, immigrazzjoni. Intqajna ma' deputat eh, il Ministru, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Esor Sijala, mill-UN Bank of National Accord, kif ukoll f'Twarga għal dawk eh, li qed isegu sitwazzjoni eh, din hija belta eh, fejn hemm 50,000 ruħ li ma nexxilhomx jissetiljaw irwieħhom wara li kien hemm il-ħerba f'miżurata. Imbagħad żorna ċentru detenzjoni sikam, sika kondizzjonijiet fil-fema tagħna kienu eh, tal-waħx. Ovvjament nistgħu nitkellmu dwar dan iktar tard, imma importanti li nrapportaw lura lilkom eh, tlabna l-autoritajiet Libjani biex jirrapportaw fuq eh, passi ta' progress ehm, konkreti eh, biex eventualment jenal u eh, dawn iċ-ċentri eh, u kienem ukoll fuq dan is-suġġett ir-rapport Panzeri. Rrit issa fil-qasir l-li xanna debattitu fuq il niġer u mbagħad f'Tunis kellna kena taħdidiet u koll, kena rappresentant speċjali ta' Nazjoni Uniti u kien hemm ukoll il-UNHCR, l-IOM, rajna naqra x'inhu id damma tal-NGOs preżenti hemmhekk Amnesty International, Médecins Sans Frontières. U eh, rajna naqra l-ħidma li qed jagħmlu mhux biss hemmhekk imma wkoll tul eh, rotu tal-Mediterran Eh, diskutejna wkoll l-ħuq tal-miri li fis sal-aħħar tal-2018 hemm ħafna frammentazzjoni skontri politiċi u militari, riskju ta' eskalar mm, u ta' mm, effett korollarju ta' ta' situazzjoni Insomma, hemm eh, anke ċertu affarijiet bażiċi li huma nieqsa għal-ħajja ħajmana ir-riżorsi eh, prinċipali eh, primordjali fil-nofsinhar tisajt li huma neqsin hemm ukoll flissi ta' migrazzjoni illi huma strambi hemm distorsjoni Imbagħad eh, fl-aħħar kollegi. Fuq il-kussjoni tal-Gwardjani tal-Kosta, eh, nixtieq intenni l-appoċ tagħna għal-Gwarda tal-Kosta li pjano. U mhux biss fuq il-manager, imma fuq kontroll u dan kollu għandu jkunu għakondizjoni li tittejjeb eh, u jitħarsu jitħarsu jittejbu drittijiet tal-bniedem eh, u fl-axar mill-axar dan jirrifletti eh, xewqa u il-rieda tal-Unjoni Ewropea li sit il-fondi għal din is-sitwazzjoni fil-Libja aħna qed inkomplu insegwu situazzjoni Libjana fil-Libja tagħna Di kienet it-tini laqa fil-fat eh, biex natu segwa situazzjoni eh, fuq la manager eh, tal-kosta u wara dik li kena f'Tunis. Li nistan għafawnek fuq dak il-punt nistaw nidħlu ktar fil dettall eventualment naddu issa għal-kussjoni ta' rapport ta' Niger. ma nafx jena xini għat-tolleranza ta' kom kem kem tifilħu stasbu mmorru direttament għal kollegi mid-delegazzjoni tan Niger. Tajepus, mela. Bosta elementi li nistan semmi imma naħseb li nista' nitlob eh, kollegi qed nara l-Frank presenti. Inti biss Frank. No ħadd iktar. Le, mux sempliciment inti frek, jeve, importanti, jeve, ma Erika titfa kollux fuq darek. Frank nasib tista taqbel mija għalla xinti u koll kont responsabli mija għal zjara u il kollegi tijaj Linda ħdejja nemmen il-tista tejt li Kenna dialogu effettiv ħafna mad kollegi eh, Afrikani. Kenna programm li kien bitas eh, estensiv eh, mal wasatana ma kienx hekk imma mal-manu sarek konna għana konna responsabli għal dan. Pero, parti minn dan, Frank, jek forsi tista' tgħidilna fuq fuq eh, dwar xiex kienet din iżjara ta' delegazzjoni, mbagħad indur fuq il-parlamentari biex intervjenu eh, mbagħad eh, jekk hemm xi kollegi jkun hemm xi kollegi oħra bid-delegazzjoni jekk jirrobhom jintervjenu. Nemmen li iva, dak li nagħmlu hawnhekk jekk nagħmlu nifokus ħażin nbidluh nifokaw fuq x'inhu tajjeb u naħseb li huwa flok ta' Niger mhumiex mhix il-preokkupazzjoni ewlenija peress li qed nitkellmu dwar perjodu ta' pajsa transitu eh, għal sekli sħaħ eh, kellu migrazzjoni u nemmen li eh, jekk l-apparat tal-istati falli inti għandek vakum territorjali li leħ u mati li jistaw jimxu eh, jisu xejn u xejn, insomma, ħafna ħafna teddidiet, u naħseba li eh, kullħat għandi kun kontent li eh, il-situazzjoni ma tkunx l-istess bħal dik tal-tamali. ċebe il-messagġ negattiv li qed jgħaddi mill- mill-Libja eh, wasal biex eh, numru ta' nies li jaqsmu saħħaħna eh, l-inizjattiva tal-G5 Sahel. Jena kont fuq missjoni oħra fil-Maritania. Maritorju Eh, Nifirmaj li mandekx se situazzjoni eh, u ehm, fit-tramuntana ta' ċadu f'Burkina u ma nsemmilkom nsemmilkomx eh, ma insomma kif għattilkom. U ma nsemmilkom nem rapport dettaljat fuq Niger. Nishtiq nżid xiftit punti minnaħta delegazzjoni biex namel segwito għandak li għamel Frank L-iktar ħaġa importanti fuq il-Niger hija il-faqar. Illi huwa forsi it-tieni pajjiż l-iktar fqir fid-dinja imma għandu problemi oħrajn da gwerra, per eżempju. U em, eh, madwaru hemm pajjiżi li għandhom ħafna problemi. Il-migranti minn Niger għadd ma jarna xinhom jaslu fl-Unjoni Ewropea huwa pajjiż reżiljenti ħafna. Anki jekk hemm dawn din il-faqar kollu, però għandu fih struttura u mhux qed eh, jesporta l-persuni waħda mill-problemija li meta ikun hemm persuni fi transitu jiġu mbuttajn lura u jista' joħroq problemi hemm eh, pajjiż er, eh, ġirin ġar u għal-Libja, l-Burkina Faso. U hemm nis li jiġu minn dawn il pajizi kollha u Niġer kella bil-fors taċċetta ta u tuża l-infrastruttura bażika tagħha Jena għatma kont f'missjoni fejn kena daqsek uh, eh, situazzjoni komplikata l-istabilizzazzjoni ta' reġun hija importanti ħafna. intajna ma' Ekovas u rajna x'qegħdin jagħmlu il-G5 Sahel imma nishtiq nirringrazzja b'mod partikolari UNHCR, Sahel, l-Ekovas u ħafna NGOs li ntajna magħhom li qed jaħdmu fuq il-post. Nitlobkom taqraw ir-rapport, però iftakru li dan huwa pajjiż illi mhuwiex qed jesporta il-ċittadini tiegħu ma qegħdin qed jaġixxi bħala transitu u għandu ħafna problemi. Kif se nisimaw issa minnant il-kollegi? Il-membri l-oħrajn tad delegazzjoni, il-Sinjura Kienge u, u l-Sinjura l-oħra miex prezenti. Nirringrazzjahom xorta għax meta konna fil-post ħafna persuni sparew meta konna din fil-post, Per omba treġaw ġew u nixtieq nirringrazzjakom u natikom issa eh, eh, il-possibilità ta' titkellem għal ħames minuti issa biex tajdinna fiex wasalna eh, il-Sur Matteus Paola, l-ambasċatur. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom tal-li organizzajtu din iżjara tal-Kumitat Libe fin-Niġer kien importanti ħafna għal eh, asħubija tagħna man-Niġer. U anki għal fatt li il-parlament, il-membri tal-parlament għal Niger huma preżenti hawnhekk u juru kemm hija importanti subija tagħna magħkom. Fil-qosor, li sfidi li qed faċċa n-Niġer huma importanti ħafna xi minnhom diġà tkellimtu fuqhom fuqhom għasen nitkellem fil-qosor is-sikurtà u l-iżvilupp dawn huma l-ikbar problemi uh, li għajdunna verament qed jiġri bħalissa fin-Niġer. Nibda bl-iżvilupp. Forsi n-Niġer huwa l-iktar pajjiż fqir fid-dinja, reżiljenti ħafna, però fqir ħafna. U għandu l-ikbar eh, rata ta' eh, bħala medja hemm 6.8 eh, tfal. Dinja sfida kbira għax eh, fuq il-futur tal-pajis. Naturalment is-servizzi soċjali, s tal-ikel u koll huma sfida sta reġun eh, instabli għanna il-Libja, eh, il-Mali, u bat għanna il-Boko Haram fil-prezenza eh, tal-Istat u għafdan il-kontest illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tirrispondi biex tna xi 690 miljun euro mill-2014 u sal-2020 għal għal migranti għax fis-sigurtà terrorizmu l-migrazzjoni għandna traffikar tal-drogi li jgħinu il-gvern ħalli jżidu il-kapacità biex jgħatu taħriġ għal forzi ta' sikurta tim uh, eh, joint investigation teams. Barra minn da, anki Boko Haram, u il-Boko Haram militari għadna ma eh, elibniex ma inkunu nistaw nirrispondu per eżempju bil- Eh, taħriġ vokazzjonali. U bat għal-migrazzjoniet għanna l-fondi ta' emerġenza li ta' tarresta il-traffikanti għax kienem ekonomija parallela bħafna zazah li kienu għatjaħdmu f'dan is-settur. U għallura importanti li miħor fil-qosor dak li nistanajt naturalment. Un Umbaħt il-situazzjoni fil-Libja għanda impatt kbir u kol fuqna l-inseriment professjonali fil-pajizi oriġinali tal-migranti meta jerġu jiġu l-ura. Umbat, ħafna li l u l-delegazzjoni li ġi ġit e li kontribuit ħafna għal tizħieħ e, tal-isħubija bejn l-Unjoni Ewropea u Niger. U anki din il-laqa hija kontribuzzjoni kbira fil-preżenza Eh, tal-membri tal-Parlament tal-Niġer. Eh, Minnu Lawli li membru tal-Assemblea Niġer Nazjonali tal-Niġer u President tal-Network Parlamentar Niġerjan. Tan-nies, il-nies minar stat, etc. Il-network parlamentari jikkonsisti minn 47 l-żewġ attivitajiet li aħna namlu blajnuna tal-atturi kollha involuti fil-ġlida kontra migrazzjoni. L-ewwel net dak li kuna għaddej it-tieni missjoni tan-netwerk huwa illi l-istess attivitajiet ta' azzjoni li huwa bbażat fuq tliet pilastri separati l-ewwel għandu xaqsa ma l-izvilup ta' network, it-tieni l-Niġerjani ma jkunux irridu jmorru lejn l-Europa, imma n-niġ timbidel fi migrazzjoni ġusta u organizzata biex namlu wek in-Niġer għandu bżon lajnuna. għadu għadni kif sirt naf illi din namort f'difa f'Marzu tal-2017 u flimkien ma' membri parlamentari oħrajn aħna zorna il-kampijiet tar refuġati aktar għajnuna umanitarja u ma' nisa u tfal u eh, jiena verament laqtuni kelli qalbi maqsuma. Morna tlet postijiet differenti, zorna tlet kampijiet u wieħed minnhom jiexu fih iktar minn 10.000. Anki din il-kwistjoni ta' ħafna nis fin niger illi mumiex edin jitċalu u minnem u hemm ħafna gruppi li ma jridux. jiddispjaċili li signora Kenge miexaw għax li kelmet miegħha miegħek u tkun l-aħjar persuna li kissa jiena nixtieq nilqa lil Mano Agalli, membru tal-Assemblea Nazzjonali tan-Niġer. Hemm il-problemi ma jonqsux. U għajat maħna nirringrazzja għall kollari taħna meta waqt iżjara biex nifmu eżattament u nesplorawx qed jiġri fuq il-migrazzjoni. U issa nagħti il-mikrofonu sur Agali. Eh, merci, Monsieur le President. Grazie, President. L-ewnet, grazzi għall-istedina ta'kom. Grazzi tal-istedentuni għawnek biex nitkellem fuq il-rapport ta'kom wara zjara ta'kom fil-Niġer. Grazzi l-Komitat Deve, l-Eccellenza tijaw l-Ambasċatur u anki għal dawk il-kolla li laqawna għawnek u koll jina se nitkellem fuq il-Niġer imma se nibda mill-tmim ta' disajnijiet dak il-moment kienem Din kien wieħed maħet mill-aspetti eh, biex nerġaw nintegraw l-eks ġellieda u ħafna għażlu illi trasportaw l-immigranti għalihom dini attività li tħalli ħafna qlieħ. U personalment jiena dak iż-żmien kont naħdem fil-Kummissarjat qoli għal biex nerġgħu nistabbilixxu il-paċi. il il paċi jina ġejt mir reġjun ta' Agadez imma jiena ħdimt fuq dan id-dossier tal-immigrazzjoni. Dak iż-żmien għalina kien hemm ex ġellieda li kienu ġildu fir-ribelljuni aħna ridna li jkun hemm il-paċi dawn sabu l-immigranti illi ridu jiġu fl ewropa organizzaw ruhom u bdew jitrasportawhom u ħadd ma ddejjaq ħadd ma kwieta u ħabel rasu. Mbagħad wara kien hemm ribelljuni oħra u reġgħu komplew daw l-istess affarijiet. Ġifieri meta nitkellmu fuq in-Niġer irridu ngħidu li n-Niġer mhuwiex pajjiż ta' oriġini tal-immigrazzjoni imma pajjiż ta' transitu. U il-kapitali tal-reġjun tal-Tramuntana Agadez tfisser ejja zur u itlaq mux ibqawnek anki għagadez li sem sess ekki fisser ejja zurna imma erġamur minn fejġejt. Imma il din l-attività saret tant importanti li fin niger fl-2015 għaddejna liġi liġi 036 tal-2015 li tikriminalizza saħan sitra l-attività ta' trasport Jiġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni u trasportar tal-immigranti din ir-regola aħna nirrispettawha Wija grazzi għall gvern tal-Niger, grazzi għall viżjoni ta' Sur Sufuma Marruk illi u anki għal parlament tan niġer illi għaddi din il-liġi mbagħad hemm liġi oħra fuq it-traffikar tal-bnedmin. Illum il-persuni kandidati għall-immigrazzjoni li huma ħafna u dawk illi jridu jgħinuhom biex jiġu l-Ewropa għatem ħafna minnhom. Issek għandna naraw kif qed tiġi applikata din il-liġi 036 barra 15 hija illi hemm persuni li hemm nxeħtu l-ħabs. Imma fl-aħħar għadna wkoll kien hemm bżonn ta' rikonverzjoni li kienet se tikkonċerna 5655 ruħ, 5655 persuna. Jiena nilqa l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Fiduċarju x naħseb li l-Unjoni Ewropea finanzjat bosta proġetti fil-rigward ta' sensibilizzazzjoni Eh, li eh, kontra l-immigrazzjoni illegali illi nerġaw inqajmu il-belt l-antika ta' Fagadez fuq Saqaja u billi il- post attivitajiet oħrajn għallek hemm ħafna affarijiet li qed isiru hija spinta mill-Unjoni Ewropea hemm nies li qegħdin jaħdmu jagħmlu xogħol eċċellenti hemm eh, l-IOM, il-kooperazzjoni mal-Ġermanja, mal-Belġu, mal-Lussemburgu u anke pajjiżi oħrajn ukoll. U hemm is-sistema tan-Nazzjonijiet Uniti illi il-koll qegħdin jgħinuna biex lil dawn il-persuni li kienu involuti f'dan it-tip ta' xogħol fl-immigrazzjoni, ta' traffikar, eċetera, ikunu nistgħu nirriabilitawhom. Huwa il-punt l-iktar importanti huwa li fl dan ix-xogħol huwa propju fil-qalba ta' ta' dak kollu li jiġri. Il-trasport tal-immigranti tati tħalli ħalla liħ hemm persuni li huma il-vetturi, eh, dawk li jagħmlu l-iskambju, dawk li jagħmlu l-kiet għall-immigranti, dawk li iżommuhom, jiġifieri naħseb illi biex nikkonvinċu lil dawn kollha Fl-Unjoni Ewropea, l-Unjon il-Niger sab il-proġetti, l-aħjar proġetti fil-fat biex niftħulu majnejhom u anki biex nisguraw illi il-liġi li semmejtilkom tkun irrispettata. Illum aħna kburin b'din il-liġi. Din il-liġi 036 barra 15 kulħadd jaf bija marridu rridu naslu sal-ieħ għaliex biex insibu tarf l-immigrazzjoni illegali hemm bżonn żewġ aspetti. Hemm l-aspett tal-iżvilupp li huwa importanti ħafna imma anki l-aspett lieħor li Jiġifieri l-forzi tad-difiża u tas-sigurtà għaliex jiġru ħafna affarijiet fid-deżert nies li jitilfu ħajjithom nisa u tfal li jisfaw abbandonati l-immigranti umma kultant ikunu persuni innoċenti li jisfaw vittmi ta' dawk illi irridu jiexu jamlu liħ minn dawk mid disperazzjoni ta' dawk illi kollom bżonn li jaqsmu il-desert. Il-desert sar ċimiterju għal dawn in-nies illi irridu jaqsmu dan id-desert, nies illi għandhom bżonn lajnuna tagħna. Għaliex iva hemm immigrazzjoni, immigrazzjoni li tkun organizzata b'mod oman li ssir kif, kif suppost tkun organizzata sabiex ikun hemm xogħol jew futur għal dawn iż-żgħażagħ. Nista' nkompli sur President. Nista' nagħlaq mela jiena rrid għal oħra mela nirringrazzjakom, nixtieq ngħid ħafna affarijiet Eh, l-iskampji se jkomplu bejnietna imma jiena ġejt verament biex nitkellem ma'kom. U aħna verament burin li qegħdin hawnhekk. In-Niġer huwa pajjiż ta' transitu u mhux pajjiż ta' oriġini u aħna qed inżommu sħaħ grazzi għal l-imsieħba tagħna foskom l-Unjoni Ewropea. Grazzi Sur President. And we're very proud to have. Jina u koll onorat illi inti bil-prezenza tija, grazzi lilek. <laughs> Jena għatlek eh, illi num sħana fil-Brussel imma naħseb illi għalik ma tamilx differenza kbira eh, specialment minn ġej mill-Niġera, ħna aktar minn ma nistawx natu sħana naħseb li xi kollegi wkoll li jridu jagħmlu mistoqsijiet. Il-ċentru ta' Gidez huwa fidej l-IOM, kien aħna ħafna interazzjoni ma' l-IOM, ċentri, u allura il sur Patris Kezada illi huwa eh, eh, il-speċjalista il, il, post-krizi u tal-emerġenza reġjonali Jena kont kontent nisma illi il-żjara fakadez u fil-ċentri ta' Rejoni u l-oħra fuq ir-rabta bejn is-sikurtà, l-iżvilupp u l-migrazzjoni. Minn naħa tagħna dana nafu li hemm l-apposta l-Unjoni Ewropea kombinazzjoni ta' azzjonijiet dan il-progress kien possibbli grazzi għall-Unjoni Ewropea. Si li għadhom esposti għal kondizjoni diffiċli ħafna u għal riskju ta' sfruttament. U allora l-sfidi għadhom hemm, għadhom preżenti u itna isfeċif għal persuni e, e, li għaddew minn dawn il-diffikultajiet u li għandhom dawn l-sfidi ta' protezzjoni e, u qed nitkellmu anke fuq il-pajjiżi tal-Ekovas fej hemm ċaqli ħieles għal persuni illi jishtiqu jirġaw morru f'pajjiżi ġew abbandonati fid-deżert un bat mitu qabel ma setaw jġu eh, eh, qabel ma jġu salvati. Bil-protezzjoni eh, fisser li peress li mem lebda alternativa legali huwa fu il sikurta u l-iżvilupp E, il-kollegi huma informati fu il-situazzjoni ta' Niger ija gżira ta' stab u ċerti familji li e, kienu fil e, biznis illi irnexxin dan ikkonvinċuhom, però infrastruttura soċjali. U fil-fatt il-kwestjoni tal migrazjoni miex persuni li ġo abbandonati fil desert u jekk dawn il-persuni ma jġux salvati e, e, dawn il-persuni imma illi hija Annabel Roig Granjon, illi hija e, il-kap tal kwistjonijiet Euh, pour l'invitation à cette... Euh, Grazie, Sir Presidente, aħna ta' sew eh, grati tal-istudentuna, eh, ovvjament eh, fil-prezenza tal-kollegi minn Niger. Insomma, f'muħna, il-relativita ta' dan il-fenomenu ta' migrazzjoni, zavi l-sfidi kolla li Niger taħbat uċu maħħom, kif il-sur Engel fakkar hemm xi punti ta' formazzjoni u eh, forsi nistgħu naqsmu anke ċertu punti ta' tħassib. Eh, ovvjament eh, kif deġant ntqal minn bost oħrajn, is-sitwazzjoni fin-Niġer hija marbuta ma' kuntest reġjonali, is-sitwazzjoni fil-Libja. U nġara tisir kull ma jmur iktar spazju ta' protezzjoni jew għannis li jiġu evakuati jew ġifieri mill-Libja nafu il l-proċess ta' evakuazzjoni li għaddej mill-UNHCR bitweġiba għal-kondizjonijiet tal-waħxa ta' zamma kif ukoll ta' detenzjoni fil-Libja. Evakuazzjoni mill-Libja għan Niger u evakuazzjoni wkoll minħabba situazzjoni ta' ta' daw li ġew evakuati mill-Libja, ma li huma sforzati jibqgħu fin-Niġer. Nixtieq ngħid li Niġer mhux biss pajjiż ta' tranzittu, huwa wkoll pajjiż ta' ażil u allura pajjiż destinatarju. Qed nitkellmu dwar madwar 60,000 minn persuna minn Niġer u mijiet ta' eluf li għalihom il-Niger huwa pajjiż ta' għażil qed nitkellmu dwar ħafna refuġjati li waslu direttament fin-Niger hawnhekk li jitolbu l azil li Niger mhux neżarament nies li ġew evakwati mill-Libja l lan tagħna bħala UNHCR f'dan il-kuntest migratorju niżguraw li dawk in-nies li eh, għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali eh, ikun naraw li jingħataw għażil u li nsibu soluzzjoni dejjem għalihom kif ngħidu eh, jiġifieri fl-Ewropa għandna sistema ta' għażil għandna numru ta' istituzzjonijiet li qegħdin fis-seħħ u rridu naraw li kien hemm eliġibilità wkoll illi il-ġibilità għal dawn in-nies biex jingħataw l-istatus eh, ta' eh, refugġati. Mbagħad eh, apparti dan situazzjoni barra Niger. għet nitkellem għonek dwar il nies li jiġu evakwati madwar elf ruħ per ta' kooperazzjoni ma' l-autoritajiet ta' Niger ġew evakuati minn Tripoli u minn bnadi oħra għal Njeme u tifatt. Qed nitkellmu dwar ftit iktar minn elf minnom 141 ġew reinstallati fil-Niger il għaliex dan kien stipulat fil-ftim ma' Niger. U għara minnek eh, madwar mit persuna eh, li eh, setaw jieġu reinstallati minna jira maġġaw evakuati mill-Libja. It-tieni punt għadex nafu li dan wasali pittaru toroq migratorju minn ftit xurilu law stazzjoni eh, ta' tħassib fejn iktar minn fejn il-persona sudaniza, ħafna minnhom refugġati, eh, fejn għandek eh, parti kbira minnhom illi huma minorenni mhux akkompanjati u ħafna minnhom ukoll vitmi ta' sfruttament kif ukoll ta' trafikar ta' bnedmin, nafu li dawn ċifra ħajkomplu jizjedu fil-ġemat u xurrejn. ċaħġa ta' tħassib, għalek, UNHCR fetaħ eh, eh, uffiċċju eh, f'Agadex fl-2016 biex jilqaw fost oħrajn u partikolarment dawn il-gruppi vulnerabli. Ovvjament dan qed nagħmluh f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali kif ukoll dawk lokali u rappresentanti ta' soċjetà ċivili u l-IOM. Naraw erba sfidi biex nikkonkludi mill-punt di vista tagħna. UNHCR u uh, fuq il-kontest migratorju, ġveru mux għet nitkellem fuq refugġati uh, maljani u nkella uh, Niger, ġifiri, formazzjoni fuq minnu ma' dawn in-nies li qed jaslu kif diġà semma wkoll fagades imma wkoll band oħra nies lokali u dawk li qed jilqgħu ovvjament jistgħu jħossuhom diskriminati jew li qed tanqas attenzjoni aħna nifokaw fuqhom eh, biex nippruvaw eh, nindirizzaw situazzjoni. Mbagħad eh, kif qal kollega tiegħi mill-lajja l-Alġerija nitkellmu dwar 8000 ruħ li waslu li waslu għal disabilizzazzjoni fil-belt l għura rridu nidrissaw di situazzjoni. Jew bat rridu naraw li l prinċipu ta' nora fulma jiġi rispettat, fira jiġifieri ħadd ma jintbat l-ura f'reġjun u pajis il li mhux li mux sigur għal dak li jkun. Grazzi u nistgħu ġifir mistaqsijiet bil-ħadd kolla. Grazzi u issa għan tnejn mill-NGOs internazjonali li huma attivi fir-reġjun li ntqajna hemm ħafna NGOs lokali attivi hemmhekk ukoll. Għandna l-ewwel id-direttur tal-Red Cross għal ħames minuti, Havo, Denis Havo. Pala e, l-aħħar kellida u se nitkellem bil-Franċis. Kum, nistafnu. Kif jafu il-kollegi tagħna minn Niġer hemm prezenza kostanti u qawwija ħafna tal-salib eh, l-aħmar fil-Niġer. Aħna kalkulajna li hemm disa il-programmi tas saħħa u anki l-istabbiliment mill-ġdid tal-rabtiet familjari li huwa wieħed mis-servizzi bażiċi tas l-organizzazzjoni tas-salib l-aħmar Aħna inna eh, prezenti f'dan il-pajis eh, u inna noffru servizzi l-immigranti. Zewċ eżempji mill-2000 jġbir jiġifieri servizzi tas saħħa ta' protezzjoni soċjali nħarġu il-nis fil-loti tal-ewel għajnuna u anki eh, l-ewel għajnuna fuq livell lokali u kol dawna servizzi li illum jesistu fil-ghetto, sistema tal eh, servizzi anki ta' testijiet tal-HIV AIDS u koll, dawn kollu ma' huma servizzi illi jenataw mill-Organizzazzjoni tas salib l-Aħmar u dik Franċiża. Dawn huma programmi ta' u jiġifieri jagħmlu l-operazzjonijiet ukoll kirurġiċi aħna ma naħdmux waħedna u danna biex inwieġeb għal xi mistoqsijiet li nista' nissoponi se jagħmlu li l-membri tal-kumitat. Aħna letra itra li ta' cross ċerti każijiet u aħna nirreferu lil lajobem il-każijiet li huma rilevanti għalihom. Żewġ kollegi tal-British Red Cross fin Niger illi jerġaw jipruvaw joħolqu dawn ir-rabtiet familjari għal dawk kien siġew evakwati mill-Libja. Il-bżonn jaddottaw ruħom għal bżonnijiet kif dejjem u rridu niżviluppaw għalhekk dawn l-entitajiet mobli u narraw li l-immigranti jeżitaw joqogħdu lura milli imorru fil-ċentri tas s u għalhekk hemm bżonn għalhekk aħna ħlaqna dawn il-mobile units fuq ir-rotot anki fil-kumitat L-ewwel il-fatt illi l-attenzjoni reċenti tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiż u anke permezz tal-finanzjament ta' numru kbir ta' programmi eh, fokaw fuq fejn hemm l-akbar bżonnijiet irri nisviluppaw servizzi tal-kura tas-saħħa u li anke insaħħu l-kapaċitajiet tal-atturi lokali Ġifiri, nistaw nejdu l-applikazzjoni tal-liġi 2015 eh, kontribuxiet bil-kbir biex naqqas eh, il-flus ta' migranti lejn il-Libja u lejn l-Europa. Fl-Europa, deputati ħna bħala organizzazzjoni umanitarja nixtiequ ngħidu li l-applikazzjoni ta' din il-liġi eh, għala volja eh, qed tepi ċifri u għala volja u waslet biex għatnaqis ta' flussi ta' migranti regolari f'Agades, però xorta waħda hemm konsekwenzi fuq dawn in-nies eh, mill-quta minn din is-sitwazzjoni nixtieq nixbdu eh, attenzjoni tagħkom dwarhom. L-ewwel net klima iktar u iktar repressiva, iktar u iktar ehm, violenza minnaħat tal-polizija fuq dawn il-nies u dan tul ir-rotta kollha tal- ta' migrazzjoni. Qed naraw dan fuq eh, il-migranti ma' anke fi diskussjoni tagħna magħhom eh, u regolarment huma idunna li ġew aggrediti verbalment eh, li kien hemm storsjoni ta' fondi kif u ukoll violenza oħra li kellhom isofru eh. barra minn hekk mill-2015 bdejn il-liġi jew rajna li kien hemm kien hemm fil-periferja ta' Agades eh, u fil-periferija ta' kull sistema soċjali nies li eh, speċaw fil klandestinità u eh, allura għandhom inqas u inqas aċċess għas servizzi eh, anke għall-ikel għaliex m'għandhomx sold biex jixxu l-ikel u allura iktar friskju illi jitwaqfu l-pulizija u jiġu akkużati minħabba situazzjoni tagħhom. Iġifieri, din hija situazzjoni problematika kif ħan traspera din dan il-fatt li dawn in-nies nxteħtu fil-marġini fil-periferija dan narawh eh, partikolarment f'operazzjonijiet mediċi li nagħmlu fil-ghetto eh, hemm inqas u inqas immigranti anke dawk li jimirdu li ma nistgħux eh, nintervjenu b'mod mediku fuqhom fil-ghetto u ma tassew joqdu lura milli joħorġu minn dawn il-ghettos, eh, u għabis f'kondizjonijiet eh, ta' sew gravi illi jiddeċiedu illi jħallu eh, il-post. U riski kibru kol għal dawk il-migranti illi għal-migranti prezenti meta qabla mal-migranti ta' qabel, ġifiri dawk li trasportaw il-migranti titolat dawn in-nies ħalluhom hemm eh, marriħhom fid-deżert eh, biex bekk eh, jiżgiċċaw minn taħt idejn il-pulizija. Pulizija. Nakollu, Sir President, wasal biex il-kondizjoni tal-migranti fir-reġun ta' Gades marret mill ħażin għall Importanti. Sur Koster, Satina, Lamberts, Spinelli, kulħadd rid jitkellem. tista' titkellem fil-qosor ħafna xider hawnhekk li kulħadd jixtieq jitkellem. U nixtieq nagħti l-possibilità lill parlamentari tan Niger li għamlu vjaġġ pjuttost twil biex jaslu biex jagħtu risposti tagħhom. Grazzi. L-istedina li għamiltu li biex nieħu sem dan id-dibattitu kif inti għad jiena naħseb illi il-deskrizzjoni Eh, hija eh, importanti u dawn l-elementi kollha ħassibuhom fir-rapport reċenti dokumenti tkom tafu li aħna qed nieħdu approċċ ġenerali bliġi internazzjonali b'kooperazzjoni anki ma' subija tal-UNHCR u l-IOM. E u fil-Libja temu il-sistema ta' eh, eh, eh, rimpatriu. Dana jemxi parallelament u sen komplu namlu anki il protezzjoni ta' drittijiet tal-bnidem. Il-għazla li aħna nimpenja ruħ fil-libra għamlu bidla, waslu għal-bidla. U anki membri li għamlu resettlement fl-istati membri direttament minn Niger. Jena nishtiq Għal-Libja se nkomplu namlu l-iskema ta' resettlement. Sembri iżidu l-isforzi biex eh, jisfruttaw il-mekanizmu tal-emerġenza bil- EU fund, bil-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea u mit-task force ta' ġnus ma'uda li UNHCR tejna biex ninkomplu namlu niproċessaw aħjar l evakuazzjoni Se nkomplu anki il-ċentru ta' riċeviment skont li standard internazzjonali. Sekum tal-informazzjoni li tajtuna fuq il-network parlamentari, fuq il-migranti, fuq l-istoria anki ta' leġislazzjoni bajjera biex tati opportunitajiet ta' impigi kważi 20.000 impik ġi maħlu ta' komunità fir-reġun madwar in-Niġer biex namlu prevenzjoni tal-violenza u tal-estremizmu. Diġa għanna xi 500 beneficjarju li ġew mħarġa fi programmi edukativi differenti u dina hija espressjoni konkreta ta' dak li jitkom diġa diskutejtu u tlabtu biex napoġġaw l-ekonomija, biex napoġġaw il-pajis. Mish se namlu referenza, mish se namlu referenza trust fund diġa imsemmija u mandiġ ħafna ħin, pero huwa importanti li jena nikkonferma fil-grupp ta' Sahel Niger kella post importanti ħafna u fuq is-sikurtà u l-migrazzjoni b'mod partikolari. U bla post tal-Unjoni Ewropea entkom qegħdin taħdmu biex itnaqsu l-flussi tal-migranti li transitaw u kif ukoll biex nżidu protezzjoni tal-migranti u rifuġati. President, inti tlabtni nitkellem fil-qosor peress xieħut mill-elementi diġa semmew mill-imsiħba fil-prezentazzjoni, niqafaw u jina u kol disponibli għal kummenti u għal mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li tkellimt. Eh, u kif qed tajt is-Sinjora McCavan u għanna l-kollegi anki oħrajn mela nistaw nibdew bil-membri tal-parlament. Sul Koster, għazzawx minuti. Grazie. Esperti, kollegi, rappresentanti tal- Assemblea Nazjonali tal-Liġer, illum aħna konna għadin nisimaw ħafna rapporti u riżultati, nirringrazzjakom tal-prezentazzjoniet li għamiltunna. Mod ġenerali l ngħidu li juħa pozittif fil-Unjoni Ewropea u l-membri u l-Istati membri żviluppaw da sekk interess, speċjalment fis-saħal f'tanna, f'saħil f'tanna ħar sena. Però għandi xi dubbi jekk aħna rnexxilna niksbu soluzzjoni sostenibbli. Jiena kultant ikollu l-impressjoni illi minflok maħna edin nappoġġaw l-pajzi afrikani jisibu soluzzjonijiet ċirqa edin nespandu il- eh, E, e kol ma la unnek u li nesportaw il-ħitan tal-fortezza Europa. Em pajizi illi huma motivati principalment mill-biza tal-migrazzjoni huma immirati biex sibu dak li għajdurhom soluzzjonijiet għal prevenzjoni għal biex waqfu l-Afrikani. ħafna drabi il rizultati ta' dawn il- laqat huma diżastrużi minnaħa tal approċ umanitarju, allora rridu aħna naffaċċaw dejjem iktar rridu naraw dejjem iktar migranti li mutu fil vjaċ eh, blaċ u kif għadna qabel. Il-instabilità eh, politika, specialment fil zona subsahariana, u riżultat dirett tal sfruttament koloniali eh, li fisser l-appropriazzjoni tal-Afrikani stess bla dubju l assistenza lejn il-Niġeru ta' pajizi oħrajn u ma importanti u għat ħafna drabi soluzzjoni huwa illi naħbu il-persuni li mietu f'dawn il- eh, f'dawn il-migrazzjonijiet. Eh, U anki fl-Ekovas, anki jekk huwa post komuni, forsi il-kollega ta' Niger jista' jispjega da' xejn iktar problema xini. Dana kolli kontribuixi għal biex iżid l-istabilità għalix eh, il-kawzi ta' radikalizzazzjoni ma, ma, ma nsolvenjomx. L-istabilità u sikurtà ma nistawx aħna nizgurawa biss billi inżommu l-forzi barra, imma billi il-noħolqu kondizjonijiet fil-Afrika subsahariana u billi narfuhom bħala ġirin u bħala imsiħba u nelbu id-degradazzjoni razzist razzjali. L-ospiti tagħna jkun jistgħu jagħtu il-mistoqsijiet eh, eh, jirrispondu l-mistoqsijiet. Qabli u jiena verament napprezza dan il- il-rapport fuq is-sitwazzjoni reali fil-post hija verament xi ħaġa tal-waħx li l-immigranti jgħixu f'dawn il-kondizzjonijiet u dawk li jaħdmu wkoll ma' dawn l-immigranti jinsabu f'sitwazzjoni dibut ma' l-immigrazzjoni xi fisser dan u fiex isarraf fil-prattika intom għandkom pajjiż stabbli għalhekk in nisma' jridu xi xelqu minn hemm kif qatt inti u jiena verament nifirħilkom għax-xogħol eċċellenti li qegħdin tagħmlu u grazzi mhux biss tal-li qegħdin tippruvaw tindirizzaw il-problemi tan-nies tagħkom imma anki ta' dawk il-riżultati diżastrużi minkejja l-għajnuna internazzjonali u dik tal-Unjoni Ewropea dik tensjoni li teżisti bejn l-immigranti u n-nies tal-post Bħala antropologista jiena rajt fil-kampijiet Ewropej għall-immigranti tal-immigranti u din xaġa ħaġa li tinbidel ħafna żgħażagħ illi Kelmuni bħala antropoloġista u illi tkellmuni dwar il-xurja u snin il qattaw fil-proċess ta' migrazzjoni lejn l-Ewropa, termu dwar il-negozju tal-immigrazzjoni bħalli kieku kien settur ekonomiku sebu fil-post u kemm verament jistaw jgħinu lil dawk li qegħdin jaslu. U jekk Jiena nixtieq illi tkellimna iktar dwar il-liġi tal-2010 li tikkriminalizza dak kollu li huwa marbut mal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna Signora Spinelli. U importanti li illi aħna l-Ewropa żommu l-wedit tagħna. Waħda minnhom daw hija ir-resettlement tal-persuni evakwati mill-Libja. Għaliex il-persuni tar resettlement li ebbenefikaw benefikaw mir resettlement kienu 30 biss u nixtieq inkun naf mill kellima ta' Niger Amina Saminu u nishtiq nishtiq nistaqsija għalix fuq li ma bazi legali dawn ġew mibawta lura fil-in għandi l-impressjoni illi l-assistenza militari hija iktar importanti illi eh, fuq idza il eh, u edha tikkriminalizza il-persuni illi huma kien jesprimew dan ħassib. Grazzi. Thank you, Mrs. Sargentini. Grazzi, Signora Sargentini. Jew Signora Lambert bat Sargentini, kollegi provaw żommu mal-minuta għaliex nixtieq illi il-mistednin tagħna jkollhom biżejtin biex iwieġbu għaliex hemm smiħ ieħor wara dan. Grazzi ħafna. ftit mistoqsijiet indirizzati lill-membri tal-Parlament tal-Niġer. Il-Parlament huwa involut biex jiżgura li dawn jaħdmu flimkien sabiex il-koeżjoni soċjali li semmejt inti na postijiet fejn naraw illi meta tibda tara violenza minnaħa tal-polizija lejn parti waħda tal-popolazzjoni ma ta' istetina minħabba illi eh,